isktu ħalli issa nistiden li s Sinjora Mogherini sabiex titkellem. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naf kif ikun l emiċiklu għara votazzjoni. Mela ħan kompli, aħna diskutejna situazzjoni fit-Tunezija, fil-marġini ta' Eh, l-aħħar laqa li kellna fi Strasburgu diskutejna l-Libja wkoll u l-aħħar darba edna wkoll li l-Libja jew għadam il problemi li aħna rridu nippruvaw insolvu fil-viċinat tagħna u din hija problema mhux biss għall-Ewropa iżda anke l-pajjiżi ġirien tal-Libja u nibdew bit-Tunezija u issa ninsabu ftiġimat ġimgħat ninsabu hawnhekk maqudin din ftiġimat wara niddiskutu din is-sitwazzjoni fraġli li issa hija iktar akuta wara l-attakk li sar ġimgħa li għaddiet. It-Tunezija huwa ġar speċjali ħafna minħabba illi huwa ġar illi wera illi politika inklusiva demokrazija u l-ħelsien jista' jkun jipprovdi l-ġejjieni għal għal-poplu. Jiena kont impressjonata ħafna bil-klim ta' tifel li kienet jipparteċipa fil-protesti illi kienu t-siru f'Tunis wara l-attakku għal illi dak illi ibeżżaħħom ħafna terroristi huwa aħna, il-ġenerazzjoni tiegħu ġifieri illi kienu jipprotestaw kontra qatti bħal dawn fit-toroq. U naħseb illi l-aħjar tip ta' tweġiba li nistgħu nagħtu għall-attakk illi sar u għall fraġilità ta' Tunezija hija li nappoġġaw dawk it-tfal u t Tunezini ta' kull età illi kienu qegħdin jipprotestaw fit-toroq kontra dan l-attakk. Kif, kif kienu qegħdin jipprotestaw iċ-ċittadini Franċiżi wara l-attakk li sar f'Pariġi eh, fil-bidu tas-sena. Fil-fatt għam dawn it-Tunizini zazah illi jemnu f'ġejjini ħieles u demokratiku għal pajjiż. Aħna konna għawek prezenti fi Brussel mal Ministerju ta' Tunezija illi fil-fat konna f ftejim maħħom, aħna konna niddiskutu ċertu affarijiet maħħom meta sar l-attak fuq ċertu sviluppi possibbli fil-pajjiż li s-sena dil ħajadottaw kostituzzjoni ġdida li ħajkun hemm eh, elezzjoni pre Iżda konna diskutu wkoll il-problemi li qed jagħmlu lil pajjiż iktar fraġli. Iż-żgħażagħ huma edukati ħafna iżda m'għandhomx opportunitajiet tax-xogħol u iż-żgħażagħ qishom ma jistgħux isibu posthom fis-soċjetà, speċjalment il-bniet u tfajliet. Apparti minn hekk hemm ċertu passi mill-proċess demokratiku li għadhom iridu jsiru l-elezzjonijiet lokali li għandhom isiru iktar tard din is-sena wkoll. Id-differenzi illi hemm bejn il-partijiet differenti tal pajjiż u reġuni differenti, hemm differenzi kbar f'dak li għandu xaqsam mitħul, kundizzjonijiet ekonomiċi u nuqqas ta' gwaljanza fil pajjiż stess, aħna konna din niddiskutu li konna possibiltajiet ta' twinnings ta' ċertu reġuni jew postijiet fit-Tunezija u ċertu reġuni jew postijiet fl-Unjoni Ewropea u diskutejna wkoll il-problema tas sigurtà tal-pajjiż. Problema ta' sigurtà illi għandha x'taqsam ħafna mal-fatt illi Tunezija wieħed mill-pajjiżi jekk mhux il-pajjiż fejn in-numru ta' ġelida barranin huwa l-ikbar fost eh, pajjiżi li għadin fir-reġun u huwa pajjiż ta' Libja għandu problemi mħabba nuqqas ta' kontroll fuq il-frontieri. Iżda aħna konna din niddiskutu xi ħaġa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tat tunezija konna qegħdin niftemu fuq ftehim ta' kooperazzjoni ħalli niftħu l-programmi tal-Unjoni Ewropea anka għaż-żgħażagħ Tunezini ħalli dawk l-istudenti, dawk ir-riċerkaturi li jixtiequ jew qegħdin jaspiraw li jipparteċipaw f'daw il-programmi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu dan b'mod normali. Konna qegħdin nippruvaw niftħu iktar il-lok għal ehm, kooperazzjoni. Konna niddiskutu wkoll iż-żjara ta' livell għoli minnaħa tal-Unjoni Ewropea u jiena fil-fatt żort lill-Tunezija ġimgħa wara il-gvern il-ġdid ehm, kien kien elett Umbat jum wara l-attak jiena kont qed nitkellem fuq telefon mal-Prim Ministru ta' Tunezija mhux biss biex intiħ il kondoljanzi min-naħa tiegħi għall-vittmi ta' Tunezija u għal l-attak li sar fil-qalba tal-pajjiż iżda u tan il-kondoljanzi wkoll minħabba li kien hemm numru kbir tal-vittmi li mietu f'dan l-attak li kienu Ewropej. Dawk għalli ħaġa waħda, għalli għadin namlu minn kollox sabiex aħna nirreġixxu niskuraw li dan l-attak mhuwiex ħajwaqqaf fil-proċess tagħna, proċess demokratiku li huwa qibes iżda għadu għaddej. U aħna nħdu li jintom ħbibtan u għedin tappoġġawna. Jina dan messaċ prezentajtu u dim il-Konsill Ewropew, bdejna il-Konsill eh, il-Summit minuta ta' silenzju, un-bat samt mal-kapijiet tal-Istatu tal-Gvernijiet il motta kif aħna nistaw nkunu ħbib speċjali ta' Tunezija f'dan il-moment daqshekk diffiċli għal-jom il-mod ta' kif aħna nistgħu nżidu kooperazzjoni tagħna magħhom u dan jista' jsir fuq elba livelli differenti. Tisjeħ tal-kooperazzjoni ta' sigurtà, appoġġ finanzjarju, appoġġ għall-ekonomija permezz ta' miżuri konkreti kif ukoll kooperazzjoni reġjonali tifoka fuq il-Libja. Mela ħan nitkellem fuq dawn l-erba' punti li semmejt. L-ewwel net il-kwistjoni tas-sigurtà u kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà. sigurtà hija xi ħaġa li hija importanti ħafna ħdan sistema demokratiku demokratika. Iżda anka bil-kontra, is-sigurtà tista' tkun possibbli biss jekk ikun hemm rispett tal-istat ta' dritt, drittijiet demokratiċi u nafu li ħaġa ma tistax teżisti mingħajr l-oħra. Id-demokrazija għandu bżonn sigurtà u l-istess ħaġa bil-kontra aħna nafu li minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin naraw illi edin ikonna ċertu ftej mozzjoniet fuq il-ġestjoni tal-frontieri u anka fuq il-riformi dal-waqt nibdew naħdmu fuq eh, il-ġestjoni tal-frontieri u anka fuq eh, il-programmi settorjali tal-riforma illi wasal fl-aħħar stadju ta' implementazzjoni tiegħu. Aħna parti minn hekk qed naħdmu wkoll mal-msieħba tagħna Tuneżini ħalli nappoġġaw ir-riforma tas-sistema ġudizzjarja tagħhom. Nafu li rridu nagħmlu ħafna iktar, speċjalment f'dawn iż-żminijiet li huma żminijiet ibsin. Fil-fatt il-koordinatur ta' kontra terrorizmu ehm, kien preżenti fit-Tunezija minħabba li tlabtu jiena ftit jiem wara l-attakku, diskuta wkoll ċertu qosma ta' kooperazzjoni per pereżempju dialogu ta' kontra terrorizmu kif ukoll numru ta' miżuri li ħajkunu finalizzati fil-jiem li ġejjin u nittamaw li ħajkunu implementati fix-xhur li ġejjin. Importanti illi l-sħobija tkun stabilita fuq l-istess level iżda ħna nafu illi l-appoġġ tal-istabilità ta' Tunezija ma bżon bżonn ta' biss, għandha bżonn u dan huwa xi ħaġa dan huwa messaġġ li aħna ilna ngħidu li għandna nappoġġaw tranzizjoni demokratika. Dan huwa l-unika ħaġa, l-unika motta kif aħna nistgħu niskuraw illi verament ħanejnu lit tunezija Mis-sena 2011 il-Unjoni Ewropea żiedet irdupjat kważi l-impenni u lajnuna li finanzjar li kienet attati. Mis-sena li għaddit mis-sena 2014 kważi allokat 170 miljun euro bħala lajnuna finanzjarja u kellna kważi 300 biljun euro bħala self ta' flus li aħna tajnjom ukoll issa l-allokazzjonijiet tas-sena 2015 għadhom ma kinux stabiliti, iżda aħna diġà bdejna naħdmu mal-Kummissjoni ħalli naraw li t-Tunezija tirċievi l-fondi li jixirqilha li għandha bżonn. U dan huwa fl-interess tagħna ukoll Iżda jiena naħseb li apparti mill-assistenza u l-għajnuna finanzjarja mċertu misuri konkreti u anke kreattivi li rridu nimplementaw ħalli ngħinu li t-Tunezija u nakkumpanjawhom fit-triq tagħhom għal iktar reforma u għal tisħieħ tal-ekonomija tagħhom u tad-demokrazija tagħhom. Integrazzjoni u tal-ekonomija tat-Tunezija fis-suq intern bl-appoġġ tal-modelli intażel mit-Turezija dan huwa importanti bħala ambottatura l-ekonomija l-Unjoni Ewropea hija lesta illi tagħmel dan aħna bdejna niddiskutu dan kollu mal-awtoritajiet tat-Tunezija l-ġodda ix-xahar li għadda l-Unjoni Ewropea lesta illi tibda eh, minn negozjati għal ftehim ta' kummerċ mat-Tunezija naħseb li huwa importanti wkoll li nagħtu dan is-sinjal pożittiv lill-investituri li issa jistgħu jsibu mod ta' kif aħna nistgħu nappoġġaw u ngħinu l rkupru ekonomiku dan żgur ħaj jirrifletti wasal riżultati fil-perjodu ta' żmien medju u ġejjin iktar imbiet. Aħna biddilna fil-fatt il kwota ta' importazzjoni ta' kull xar li din hija xi ħaġa importanti ħafna t-Tunezija u nistgħu nagħmlu iktar minn hekk fil-fatt. Il-Kummissjoni qed tanalizza l-applikazzjoni ta' tunezija ħalli tissieħeb fil-proġett Orizzont 2020. Dawn huma ftit mill-affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu sabiex verament nagħmlu differenza. Hemm erba' livelli ta' kooperazzjoni. L-ewwel nett għandna livell ta' kooperazzjoni Eh, dwar il-Libja. Hemm il-kwistjoni tal-kontroll fuq il-frontieri mbagħad hemm il-kwistjoni tal-problema tal-Libja in ġenerali jekk taffettwa s-sitwazzjoni fit-Tunezija. Jiena naħseb li xi ftit mill-interventi tagħkom referu dwar dan ġifieri ħanħallilkom l-opportunità li titkellmu iżda intom tafu kif iddiskutejna fi Strasburgu l-aħħar darba li ltqajna hemmhekk illi aħna qegħdin inkunu iktar attivi mill-lat diplomatiku. Aħna jien stess fil-fatt eh, laqajt 34 sindku differenti minn bliet differenti fil-Libja fi Brussel ġimgħa li għaddiet nhar it-tnejn li għadda anzi u laqajtom ħalli huma jkunu jistgħu jippruvaw jifmu l xulxin ħafna minn dawn l bliet kienu bombardjati u kien hemm il-ġlied fihom waqt li aħna konna qegħdin niltaqgħu hawnhekk fi Brussell iżda kien hemm diskussjoni verament b'ħafna passjoni u kulħadd jixtieq illi jimxi l qudiem u jsib il-ftehim politiku li jista' jippermetti li l-Libja terġa' tibda tqum fuq saqajja dan kien importanti importanti u wassala riżultati ta' iktar fiduċa jista' wassala l-appell ukoll sabiex naslu għal riżultati intom tafu wkoll li aħna konna qegħdin nippjanaw qafas politiku ġdid mhux biss frabat issanka f'Tobru fi Tripli kif ukoll fi bliet oħrajn u jiena nittama illi din hija ħaġa li aħna ħanamlu u din hija l-opinjoni tal-ħbib ta' Tunezija wkoll li din hija dan huwa l-mod ta' kif nistgħu nsolvu l-problema. Issa nixtieq nagħlaq billi nitkellem dwar il-Parlament Ewropew u Tunezija, l-kooperazzjoni parlamentari u wkoll parti integrali mill-appoġġ li għandhom bżonn it-Tunezija. Naħseb illi l-parteċipazzjoni tagħkom tista' tgħin ħafna il żewġ missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali u l-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' kooperazzjoni mal-Parlament ta' Tunizija kienu importanti ħafna li jom anka lina u aħna għedin nistennew bil ħer li nistabilixxu il-Kumitat Konġunt Parlamentari ta' Tunizija li bekk ikonna iktar subija bejnietna l-Parlament Ewropew billi saħħaħ ir-rabtiet u r-relazzjon tiegħu mal-Parlament il-ġdid żgur li jista' jgħin sabiex isaħħaħ id-demokrazija fit-Tunezija. U nixtieq ngħid ukoll illi il-membri Tunezini tal-Parlament huma jkantaw l-innu nazzjonali matul ehm, waqt li kien sar eh, l attakk huma fil-fatt kienu qegħdin jaħdmu u jiddiskutu liġu ta' kontra t-terrorizmu meta ġara dan l-attakk. Jiena nixtieq eh, illi nejdu li l-om u li l-bija ta' reġun li għatmu ħallu għom wahidom jekk ħajduru nasa sabiex ifittxu l-ħbib zgur li aħna dejjem ħankunu emmek għal-jom. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Ich habe vergessen drauf. Grazie ħafna, l-Signora Mogherini, dan huwa punt eh, issa illi ħan diskutu mux ħajkonna l-proċedura ta' KHDI eh, għal din il-diskussjoni u issa nishti illi kullħat iżom mal-ħin illi inatalkom sabiex titkellmu maħabba li ma tantx għandna ħin sabiex eh, niddiskutu dan il-punt. Is-surpreta, grazzi ħafna, rappresentanta Olja, wara l-attak fuq il-mużew il-, -mużew, il mużew grupp tal-PP e kondanna dan l-attak. Jina għamilt dan u koll fil-networks nazjonali u tajt il-kondoljanzi. Il-ġimma li għaddi diġa permezz ta' social networks iżda nishtiq nerġa' inten il-kondoljanzi tiegħi fuq il- li nindirizzhom l qraba u l-familjari ta' dawk li tilfu ħajjitom f'dan l-attak. Aħna rajna illi dan l-attak sar fil-punt fejn bdiet ir-rivoluzzjoni tar-rebbija arbija u aħna nafu li hawnhekk bdiet tranzizjoni demokratika, tranzizjoni ta' xenarju politiku li huwa xenarju uniku fid-dinja Arbija. Iżda ma' morrux żbaljat, ma nħdux zbal, hawnhekk qed naraw li dan l-attak mhux biss huwa attak kontra Tunezini, iżda huwa attak kontra l-Ewropej. Din hija xi ħaġa ċara minħabba li l-maġġoranza tal-vittmi huma Ewropej. Iżda il-sigurta f'dan ir-reġuni hija sigurta tafet was sigurta tagħna wkoll. U dan huwa attak fuq il-valuri tagħna, il-valuri li nħadnu tal-libertà u ħelsien fundamentali. Jiena ikkundannajt dan l-attakku kemm il-darba qegħdin naraw illi hemm din il-mentalità barbara illi hija bbażata fuq l-interpretazzjoni żbaljata tar-reliġjon Iżlamika u hija propju din il-vjolenza illi aħna rajna u koll fil-Jemen il-ġimgħa li għaddiet u fil-Pakistan mħabba l-attakk li kien hemm u ukoll. Naħseb li issa l-lum iktar minn qabel irridu nibqgħu maqudin niddefendu l-valuri tagħna kontra l-fanatiċiżmu. Aħna appoġġajna il transizzjoni fil-Tunezija mill-bidunet minn mindu bdew. Aħna ma nistgħux nabbandunawhom issa, irridu nipprovdulhom għajnuna u qed nieħu goss li s-sinjura Mogherini edha tgħid li ilesta li tgħinhom. Bħalissa aħna Nafu li għanna delegazzjoni illi jaħdmu ħafna fuq relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb illi ħajżuru l tunisija sabiex ikonna iktar kooperazzjoni mal-imsiba tagħna hemmhekk. Grazzi ħafna sassur Panzeri għal 3 minuti u nofs. Grazzi ħafna sur President jina dalodu għadu kem ġejt lura mit-Tunezija fejn il-tqajt um, fiħdan ta' laqat interistituzzjonali ma xaħat li fil-fat għalu li li konfermaw li il-lan tal-attak kien fil-fat il-parlament ta' Tunezija. Aħna naħsbu rridu niddiskutu għal fej il-parlament ta' Tunezija huwa verament E, il-post fej huma xtaqgħu jattakkaw minħabba li hemmhekk beda kollox il-triq li d-demokrazija u l-forza politika fil-fatt edha taħti hawnhekk iktar dawl fuq il-demokrazija moderna u aħna naħsbu illi din hija xi ħaġa pożittiva min-naħa tagħna aħna rridu nżommu f'moħħna illi t-Tunezija intlaqtet u kienet attakkata minħabba illi dan l-esperiment tad-demokrazija kellu suċċess dan il-pajjiż sar kien sar punt ta' referenza għar reġjun u anke l-Ewropa. U aħna rajna illi fil-fatt eh, il-dan il-pajis wara li huwa possibbli li jkollok futur sostenibbli bażat fuq id demokrazija f'pajjiż arbi iżda eh, dan kien isu bżona ta' paċi f'qalb il-konfużjoni fil-żona tal-Mediterran. Il-terrorizmu miex biss problema ta' Tunezija, iżda hija problema ta' kulħadd. U anka minħabba l-attak fuq il-mużew inqatlu ħafna turisti Ewropej u għal dan wassal għal konsegwenzi oħrajn. Naturalment dan wassal għal konsegwenza li hemm ħafna iktar biża' u wassal ukoll għal fatt illi id-dera ta' Tunezija issa marret lura fajnejn il-pajjiżi u ċ-ċittadini għax issa dan ħajolqot ħafna settur tat-turizmu ħajkun hemm ħafna nies li ħajibżgħu jmorru iżuru t tunezija għal anijiet ta' turizmu. Hemm biss affarijiet li rridu nagħmlu illum u mhux noqogħdu nistennew għada. Hemm bżonn li nieħdu ċertu azzjonijiet biex ngħinu lill-Tunezija ngħinu b'mod politiku l forzi demokratiċi u naħdmu fuq il-pjan istituzzjonali ċivili ħalli aħna inħeġġu lin-nies sabiex ikomplu jiġġieldu kontra t-teddida tal-Istat Islamiku u apparti minn hekk għandna id-dmir li fakritina dwaru s-Sinjura Mogherini tal-Parlament Ewropew. Hemm bżonn li aħna apparti minn hekk ukoll nagħtu kontribuzzjoni finanzjarja mill-ewwel dan minnu fih u hekk kifa għamilna mal ukrajina rridu nagħmlu wkoll mat-Tunezija permezz tal-assistenza makrofinanzjarja. Jien naħseb illi t Tunezija fil-fatt edha tkun flessibli u edha identifika wkoll il-prioritajiet u aħna nixtiequ ngħidu li Tunezija llum hija priorità. Signor rappresentanta Olja, jiena naf li inti sensittiva ħafna fuq dal affarijiet però nixtieqek li tipparteċipa fit-talba tagħna u tagħmel possibbli li konna din eh, talba mill u mill-iktar fis possibbli. Aparti minn hekk jiena nixtieq illi naslu għal eh, issa Eh, riżultat għal-laqa li saret f'Marzu ħallibek aħna verament ukun nistgħu nidrizzaw il-problemi li għandna fit-Tunisija bħalissa. Grazzi. Grazzi ħafna s-sur per sa għandna l-sur Tanok għal-minuta. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nagħti l-kondoljanzi lill-vitmi u l-raba tal-vitmi li tilfu ħajjithom fil-attak fit-Tunezija kienem 23 persuna illi tilfu ħajjithom. Kien hemm nies li kienu qed jisparaw bladdoċ fuq in-nies u fuq dawn it-turisti. L-Istat Islamiku assuma responsabilta għal dan l-attak ma nafux jekk dan sarx mill-ISIS issa nafu illi it-teddida qiegħda hemm ta' dawn il-ġellida li qegħdin jiġildu fissem il-ġihad. il il ġihad il-Musulmani, il-Kristjani u l-Lut jimportom bis fuq ħaġa waħda, ġifiri l-irda ta' dawk il huma jaraw pala ladu tal-kalifat tal-Istat Islamiku. Jina naseb li għad tagħna għawek fil-Unjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew, sabiex nagħmlu dak kollu li nistaw ħalli fuq f'termini ekonomiċi u f'termini ta' sigurtà nejnu il tranzizzjoni demokratika fit-Tunezija. Grazie. Grazzi ħafna. Issa għanna sur Mawra Barandjaran. Grazzi ħafna. Eżis kollegi. Dwar it-dibattitu dana fuq is-sitwazzjoni fil-Libja fl-aħħar sessjoni plenarja li kellna, aħna nafu li issa il-konfużjoni laħqet ukoll it-Tunezija mill-Libja. Dakinhar aħna konnedna li s-sitwazzjoni fil-Libja u fl-Afrika ta' fuq kienet priorità għall-Unjoni Ewropea fuq l-istess livell bħal problemi tal ukrajina iżda dan l-approċ mhuwiex rifless fil-flazzjonijiet politiċi jew ekonomiċi li qegħdin nieħdu. Żewġ terzi ta' dawn il-fondi qegħdin ikunu ndirizzati salli l-vant ta' l-Ewropa li għandu popolazzjoni ta' xi 12 miljun persuna, il-ġirien tagħna tan-nofsinhar għandhom popolazzjoni ta' 23 miljun u mhux qed jingħataw l-istess attenzjoni u għajnuna jiena naħseb li għandna nirrevedu il-politika ta' viċinat tal-ġirien tal-Ewropa ħalli niggarantixxu illi jkun hemm approċċ bilanċat u l-istess approċċ lil kulħadd ħalli naraw illi jkun hemm bilanċ u l-istess approċċ għall- ġirien kemm min-naħa tal-vant tal-Ewropa kif innu wkoll naħar ta' nofsinhar. Aħna nafu li kien hemm ħafna attakki anke fuq din id-demokrazija li qiegħda tibda taħdem u anke qegħdin jippruvaw jineħu l-istabilità mis-settur tat-turiżmu ejja ma ninsewx li Tunizija u wieħed mill-pajjiżi, anzi l-unika pajjiżi li kellu din it transazzjoni Eh, demokratika. L-ebda pajjiż musulman f'dan ir-reġun ma kellu din it-tranzizzjoni jew kellu elezzjonijiet ħielsa jew ma kellux dittatorja. Tunezija biss kien dan il-pajjiż għalhekk l-Istat Iżlamiku qiegħed jipprova jattaka. Aħna fil-fatt irridu nużaw il-mezzi kollha li għandna dispożizzjoni tagħna u nappoġġaw b'mod realistiku permezz ta' self ta' flus proġetti ta' sigurtà ma nistawx nippermettu li dan nuqqas ta' stabilità tkompli tiżviluppa fi ripri xtutna minħabba li nkella ħajkun iktar problemi grazzi. Għal minuta u nafsu nervu li kawza per mui. Grazzi, Signora President, grazie ħafna l-Signora Komissarju kol tal-li ġiet fostna rridu nikkondannaw dawn l-attakki fisam il-fanatiċiżmu. Kien hemm attakki ta' dan it-tip iva fin-nofsinhar u ma tajniex biżejjed kasom. Inti, signor Rappreżentant, għamilt referenza l-Libja għaliex il-referenza għal l-attakki ġihadisti ma tiżux titrattom pajis pajis dan il- mostri bħalla jessu ma frott id-dittaturi din dan l-organizzazzjonijiet terroristiċi huma riżultat ta' interferenzi dan huwa tentattiv għal dominanza ġeopolitika u xi wħud ippruvaw jinterferixxu l-Istat Iżlamiku finanzjat tajjeb u armat tajjeb. Jiena nemmen li hemm bosta pajjiżi fil- irrappreżentati hawnhekk li għenu anke biex jizzarmaw ċertu strutturi demokratiċi. Issa mhux il-waqt ta' avventuri imperjalisti jew avventuri li servu interessi li mhumiex bħal tagħna. Grazzi. Għal żewġ minuti l-Onorevole Bilem. l-attak fuq il-mużew Bardo għatel 22 ħajja. Il-rappresentanta Olja Signora Mogherini ftit wara l-attak marret hemmhekk sabiex tat l-appoġġ u mhux biss għenet minħabba permezz ta' miżuri ta' sigurta, iżda permezz ta' azzjonijiet iktar preċiżi u xir għal pajis u għaltuna dan kollu fid-dettal. Naħseb li importanti li aħna nuru solidarjetà ma' dan il-pajis. Irridu u koll iżda mux nitkelmu biss, iżda naslu għal-fatti u nħalli natu eh, naraw li konna għad-dispozizjoni tagħna dawn il-mezzi u l-flus li għanna bżon sabiex nappoġġaw l-Tunizija fil-fatt u mux biss bil-klim aħna rridu nejnu li dan proċess ta' bidla fit-Tunezija ħalli t-Tunezija tkun tista' tkompli tkun il-modell ta' suċċess u eżempju għal bqija tal-pajjiżi fdan ir-reġun. Kien hemm eluf ta' Tunezini li kienu qegħdin jipprotestaw fit-toro u wara il- il-rivoluzzjoni fis-sena 2012 rajna illi huma pruvaw jidġildu u dakinar u nkallum kien qegħdin jgħidu li huma ma jibżawx u llum qegħdin jgħidu li huma ma jibżawx mit-terrorizmu. Dan m'għandux biss ikun messaġġ minnaħa tat-Tunezija, għandu jkun messaġġ għal reġun kollu kemm u anke għall Ewropa. Aħna ma nibżawx mit-terrorizmu, dan għandu jkun twissija wkoll eh, ħalli aħna ma jkollniex reazzjonijiet żejda. Jiena naħseb illi eh, unizzaġeraw fl-azzjoni tagħna. Jiena naħseb illi naturalment rridu naraw li l-miżuri dejjem ikun għandin rispettaw il-prinċipju ta' drittijiet tal-bniedem u l-Unjoni Ewropea tixtieq u għanda s-saħħa l-istituzzjonijiet li jistgħu jwassu rispett tad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Aħna eh, eh, nixtieq nirreferi għal forum soċjali Eh, dinji u importanti li aħna nuru li aħna ħankunu solidari u koll mal-soċieta tunezija. Grazie għafna s-sur Kastal. Merci, Monsieur Grazie, President. Ila għala din it-traġedja laqtet li t tunezija f'dawn l-aħħar xhur jiena żort Tunis iktar minn darba biex nara l-elezzjonijiet fejn ir-rebjerbija tassew sarfet fi frott. Wara dawn l-imwiet jiena nemmen illi sfortunatament minister nerġa' nara qatt l-entużjażmu u l-impenn tat-Tunezini fl-organizzar tal-elezzjonijiet xukran grazzi irridu nħeġġu lill-Musulmani għanna l-ħelsien tal- l-espressjoni, libertà u drittijiet tal-vot u ma jridu riforma soċjali ġejjini aħjar kull fejn zort fit tunizija il-qawni biħġarom jiena mort ġewwa il-Mużew Bardo bil-kollezzjoni eċċellenti tal-mużajċi illi juri r-rabta ta' 3000 sena bejn l-Afrika ta' Tramuntana u l-Ewropa dan huwa attakk fuq id-demokrazija fuq pajjiż fuq l-ilħna ta' Tunizini zazax u tentattiv għal ħolqien ta' anarkija u violenza ġewwa Tunizija. Tentattiv Tentattif l-Islam ma jimxix jitfit ma' demokrazija dan mhux biex fl-interess ta' terroristi jekk naqgħu għan-nasba ta' ġdida ta' ċiviltajiet jew reliġjonijiet din retorika falsa ħaskompli tissaħħaħ jiena naqbel marre tal-Ġordan li qal li l-Musulmana madwar id-dinja mhux sejrin jippermettu li terroristi jisfruttaw il-reliġjon tagħhom biex iwettqu barbari barbariċi ħana wkoll ma nistgħux niġu sfruttati rridu permezz tal-kooperazzjoni fuq livell ekonomiku, soċjali u kulturali illi flimkien jirnexxinna nerbħu permezz tal-kultura. Aħna l-kol tunezini. Fil Dank, Herr Kollege Kasta. Grazzi. Għal minuta issa Donovan Borghezio, grazzi President, rappresentantoli. Jiena naqbel ma l-omor l qegħdin nasu lil dawn il-ċittadini l-Tunezini iżda hemm ħafna minnhom li ġejjin minn pajjiżi wkoll. din il-ġidda ma nistgħux niġġilduha bit-talb, irridu intuwa mezzi ta' intelligence u mezzi militari xirqa u mhux naħdmu s-soltu billi nibatu erba' min-nies joqogħdu fl-isbaħ lukandi u ma jagħmlu xejn irridu nalqu l-frontieri, nalqu l-frontiera mal-Libja, nalquha, nistiġillawha biex dawn il-ġellida tal-laħħa ma nħallhomx jitħlu ma naqbilx ma dmuħ ta' kukkodrill ta' ċerta gvernanti li mamlu xejn biex nġildu l-fenomenu ta' ġellida barranin li mbagħad ikunu minn ta' qoddim xin ikun hemm xi kamera biex jqogħdu jibku għal funerali tal-vittmien u xaġa konkreta ejja niġġieldu din it-teddida u nejnu tassew lil dal-povru pajjiż. Ejja morru kollha vaganza Tunezija. Vielen Dank, Herr Kollege Borgesio. Zum Abschluss der Aussprache noch einmal Frau Kommissarin Mogherini. Grazie il kollega Borges, ċena il mikrofonu il collega Mogherini. Grazzi lill-Onorevoli Borghezio mela s-suġġett tal-kontroll tal-frontieri bejn it-Tunezija u l-Libja kien wieħed mill-punti li diskutejna mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Tunezija il-jum qabel l-attentat il-Bardo. Huwa qal f'dik il qal Tunezija m'għandha l-ebda interess, l-ebda idea li ħatala il-frontiera mal-Libja. Jiena imdorrija nirrispetta il-pajjiżi L-ewwel li nirrispetta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet meta meta ngħidu li dan huwa wieħed minn dawk il pajzi li suċċess għadda mit tranzizzjoni lejn id-demokrazija l stant l-ewwel prinċipju li nirrispettaw aħna u il rispett lejn id-deċiżjoni tal autoritajiet Tunezini li ħaddu ħajjieħdu il-sfida hija l-istess waħda li għandna aħna iva din mhix tiġrida l-għata ċiviltà u lanqas ta' reliġjoni il-vittmi kienu kollha flimkien. Ewropej, le, Tunizini, Musulmani, Nsarati u ċar ukoll illi l-attakk kien attakka mhux biex lejn l-Ewropa żdan kien lejn it-Tunisija. Mhux qed nara ġlieda bejn tramuntana u nofsinhar tal-Mediterran, din hija ħidma komuni li trikjedi paċenzja, ħafna sforzi, huwa biċċa xogħol diffiċli li tissir miżur tal-Mediterran din mhix ħidma illi nistaw nisqu b'nafusna ngħidu nsolvu b'miżuri ta' sigurtà. Dawn irdu wettquhom anki fl-immedjat. Il-ġlida nistgħu nirbħuha u din jgħidu t tunezini nirbħuha biss jekk ninvestu fiż-żgħażagħ Tunezini, jekk intuhom post fis-soċjetà, xogħlijiet, dinjità dak li kienu qed jitolbu it-Tunezini fil-bidu tar-rivoluzzjoni. Dinjità dak li rridu. Nasab din hija dak li rridu nagħmlu li nappoġġaw b'rispett il-direzzjoni li ħadet it-Tunezija bil mill-mezzi li għanna aħna biex intuħom iva tinjeta kien hemm xi interventi li fukaw fuq punti partikolari u t tnejn. Wieħed dwar ir-reviżjoni tal-politika Ewropea tal-viċinat dan kien wieħed mill-punti li diġà diskutejna mat-Tunezija lejlet l-attentat suġġett illi ħajkonna fuq l-agenda flaqa ġewwa Barcellona nhar 13 ta' April mal-imsieħba tagħna tan nofsinhar tal-Mediterran kif ukoll nitkellmu anki mal-imsieħba tal-Vant il-qoddim f'Mejju revizjoni tal-politika ta' viċinat għalina tista' tkun u għall-imsieħba tagħna wkoll strument straordinarju. Jekk ma naħtfuhx bħala revizjoni burokratika jista' jkun tassew sew biex naħsbu flimkien pala rispett reċiproku li ma strumenti jistaw ikunu l-aħjar għalina biex nerbu l-sfidi li huma differenti minn dawk ta' xar ilu. Żgur hemm l-isfida tal-istabilità tal-reġjun fin-nofsinhar tal-Mediterran, dik ta' terrorizmu in jew fraġilità tal-istituzzjonijiet statali u hemm Libja li mhix biss sfida għal pajjiż innifsu għaliex xi wħud minnkom semmew illi l-vitmi kollha l-istess, naqbel: il-vitmi kollha l-istess. Għamlu referenza l-attentati oħrajn illi qatlu vitmi oħrajn u tkellimna fuqhom inqas. Il-vitmi kollha l-istess, kollha jisolmu l-istess importanza u nixtieq ngħid l illum anke għal vitmi li hemm partijiet oħrajn tad-dinja xi minn daqqiet qrib ħafna tat-Tunezija, n-Niġerja, fost l-oħrajn, naħseb fil-Jemen, mux l suġġett tal-lum, iżda ija ma ninsewx illi nużaw mezzi differenti biex inwislu l-kundanna u reazzjoni tagħna, iżda ma ninsewx ukoll il-kriżi reġjonali ma jkomplu xi gravaw. Fil-fatt sar kumment minn xi ħadd minnkom illi irridu jsiru tweġibiet permess tal-qafas multilaterali dan huwa xogħol li ħana nagħmlu fuq bażi ta' kuljum. Flimkien anke ma' ġnus ma'uda, flimkien mal-Arab League, flimkien mal limsiħba kollha tagħna u importanti li l-atturi kollha tar-reġjun jeġixxu b'responsabilità fil-Libja bħal Yemen ukoll għandna bżonn ta' qafas reġjonali li flimkien mal-qafas internazzjonali multilaterali ma' ġnus mal-ġusmawda u mal-Stati Uniti mhux biss jirreaġixxi iżda jaġixxi permezz ta' soluzzjonijiet sostenibbli għal medda twila li lix wisq frekwenti illi mod ta' kif solvi biex najdu għek krizi mbagħad jispiċċa fi krizi ġdida da stant irdu nħarsu l-qoddim u nifmu eżattament kif mhux biss fil-Libja stanki jirreġiċi nannelbu krizijiet kriżijiet għalġejjini u il-terrorizmu reġjun. Nota oħra dwar il-fondi. Bħatta ma' referenza għal diviżjoni uguali ta' żewġ terzi għal fand u terza nofsenar. Mhux regola miktuba, iżda bil-kontra żewġ terzi għal fondi normalment jingħataw lin nofsenar u terz għal vant nistaw nisħattu għadi, iżda xtaqt nitċara din il-bicċa informazzjoni illi ma kienx korrett, grazzi. Vielen Dank, vielen Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Grazie ħafna, Signora Mogherini. Nalaq bekk id-diskussjoni u issa nistgħu